parlament insibu eh, soluzzjoni eh, eh, adekwata biex nissuperaw din il-krizi. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, Kommissarju. Naek temmejna id-dibattitu fuq dan il-punt. Naddu issa għal-rapport li jmiss minn Pascal Grunin, onorevoli Pascal Grunin fuq kontratti atipiċi karriri professjonali sikuri fl-sigurtà u forum ġodda ta' dialogu soċjali. Rapporter għal erba minuti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur... Grazie ħafna, President, Kommissarju u kollegi. Jekk hemm messaġġ wieħed li aħna nieħdu l-lum u għadan kontratti la tmim paga sura ta' nies għandu jkun il-bażi. Ringrazzaw kolla li ringrazzjaw jina naqra disappuntata li b b'suġġett li l-lum nittrattaw suġġett suġġet bħalda li mannix eh, iżjed kollegi eh, qed jipparteċipaw. Hemm oħrajn li xtaqu jitkellmu imma nissuġġerilhom li joffruh da bil-miktub jiena jiddisappuntata disappuntat wkoll jiena ħdimt mal-gruppi l-oħrajn kena konsulta wiesa u wasanna l-ftejim imma saret u koll rezoluzzjoni alternativa mill-ħodor li hija identika għal-mija il eh, signora Schroeder bil-rezoluzzjoni alternativa taħħa ta' mażewġ punti li ma nistgħux nappoġġaw aħna u laqqas ma appoġġata fil-Kumitat. Issa dwar il-proposti. Għawek għanna kwestjoni ta' indipendenza, għanna għanna bżon eh, kondizjoni ta' ħjar eh, għal dawk li huma jgħadmu għar-rasom, nkunu żguri li situazzjoni eh, hija ċara. Dak li qed jipproponu l-ħodor ma tantx ma joffri xejn ta' valur għal kumitat li ġaddu ta' fil-kumitat qed jittalab ukoll li jkun hemm direttiva għad-drittijiet l-istess tal-ħaddiema indipendentement mill-status professjonali u kategorija tiegħek ma nafx eżattament xiridu jgħidu biha eh, min jgħat min mux qed jippermetti li l-impiegati u iż zazah ma jnaqdux mal-union naħseb li jmur l-len mill-responsabiltajiet tal-Unjoni. Jena fil-rapporti għaj xtaqtajt li l-kontrat blatmim u rata ħlas eh, xirqa għandu jkun standard. Il-prinċipju ta' flessibilta jfisser li flessibilta ma jena nfakkar li mhux biss nadattaw għal bżonnijiet tal-xogħol imma għandna bżonn sigurtà fil impigi Ma nistawx ħaġa tkun detrimental tal-oħra. L-Unjoni Ewropea għandha eh, żid l-sforzi ta' investiment ta' u dak għandu xieqsam kapaċitajiet biex ikonna eh, impiegi sostenibbli il qad fl-Unjoni Ewropea għu ah, eh, għalu wisq meta titkellem dwar żgħażagħ Eh, il-kontratti atipiċi kapaċi jkun l-ewwel esperjenza l-ewwel pass, l-ewwel tarġa fis-suq ta' xogħol dak jista' joħloq impjega żgħażagħ minn flok li jkun hemm kuntratt miftuħ ħaġa nista' naċċetti ma jekk naċċetta ma dak dawk ma attivi għal ħafna jekk pereżempju il-kuntratt atipiku jkun mezz ta' tranzizzjoni biex jieħdu fis-suq ta' xogħol għal dak il-każ naqbel jien biex nala lek il-kontrat atipiku jiġi użat bħala tranzizjoni minn impik għal uħor, jew minn status għal uħor għal darba ħana najt Iva. Eh, eh, il-prinċipju eh, għandu jkun li għanna nżommu n-nis impiegati. Punti ħol li xtaqt nagħmel referenza li huwa rwol essenzjali tal-partnerijat soċjali u s-soċjetà ċivili Jena nishtiq nitlob l-Istati membri biex jizguraw li daw kolla ikunu involuti, daw il-partit interessati kolla ikunu involuti. Sfortunatament hemm ħafna varjazzjonijiet bej statu ieħor. Dan ir rapport l-Parlament Ewropew tixtieq tibgħat messaġġ għawi l-Stati membri u l-Kommissjoni. Għanna bżon li konna eh, evoluzzjoni professjonali iżjed sikurta. Issa responsabilta fidejn il-Konsil Ewropew nispera li tirrispetta il-rakkomendazzjonijiet eh, ta' ġunju għanna bżon eh, passi konkreti biex inżommu l-impiegi u l-rispetta nirrispettaw strategija ta' 2020.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 Grazie għafna Presidenti, nishtiq nirringrazzja rapporter għal dan il-rapport u għax huwa analiżi ċara tal-problemi li jeżistu fis-suq ta' xogħol. Fl-sikurtà huwa kunċett li aħna tħaddidna fuq divers ħafna żmien eh, u tkellimna dwar eh, eh, impjegi part-time u varjazzjonijiet oħra. Daw kollha żdied dat tip ta' forma ta' impigi regolari. L-aspett importanti huwa li narfu li għanna bżon nbidlu l-sistema li għanna biex nħarsu l-ħaddima. ħafna eh, u ma' medda għax eh, l-impigi qed jiġu imnaqs. Hija ħaġa li hemm referenza li għabdan rapport għandna bżonn niffukaw biex noħol impigi sostenibbli iżjed taħriġ u impigi li jirriflettu il-prinċipju ta' igwaljanza bejn il-mara u raġel. Il-vantaġġi ta' flessi sigurta u ma tajbin jek għanna nipromuvu sew. Naddi għall-onorevoli koferati għal-minuta. Grazie Presidente. Grazie President, nishtin ringrazzja il-kollega Grunin mhux biss għaxol tajjeb ħafna li għamlet imma wkoll għas-sensitività li rrit meta konsidrat il- kulturi politiċi differenti, mhux spiss jiġri meta jeħtieġ li nsemmuħ meta jiġri dan. Hija kol ħaġa importanti li rajna f'dan id-dokument, per eżempju dak li jieħtiċ naraw dak il-xogħol għal żmien indeterminat bħala xogħol normali u jew bażla jew għax bil-fors hemm ċerti kondizzjonijiet biex nistgħu jkun hemm xogħol bħin determinat fi żmien determinat allura jeħtieġ ikun hemm ċerti drittijiet li huma l-indaqs għal kulħadd u li jkunu rispettati minn kulħadd biex bekk nistgħu nimxu lejn normalizzazzjoni ta' dan ix-xib tax-xogħol. U kol ħaġa importanti f'dak li għandi xassam mal-aspett soċjali kemm li kunem rappresentanti minnaħa ta' minn jimpiega u kol tal-ħaddima. Dini ħagġa importante li kunem rappresentanza kollettiva importanti ħafna għal huma element ta' ċiviltà fil-relazzjonijiet ta' xogħol fil-rapport fil bejn ħaddima u minnet qed jaħdem. Grazzi ħafna. L-onorevoli Figueiredo għal minuta. Grazie, ħafna. Aħna was qegħdin eh, netlu f'sitwazzjoni fejn ħafna xogħol atipiku u prekarju. U ħafna żgħażagħ u nisa eh, qed jiġu impjegati eh, din is-sistema ta' flessi sikurità. Din is-sitwazzjoni meta tżomm moħħok iżida fil-qatt hija waħda mill-aspetti jew waħda mill-fażi Eh, l izziet negativi tal-kapitalizmu li aħna dejjem hija minna u hija responsabbli għal fatt li ħafna eh, ħaddiema huma huma foqra għax għandhom salarju li tant huwa baxx li m'għandhomx din ħijat ħajja ta' dinjità. 18 eh, miljun fil-2008 waqt li issa għanna ħafna zet miljoni minn hekk ta' nies li qed jgħixu qed jaħdmu ma' qegħdin fil-faqar. Dan il-rezultat tal-politiki neoliberali li inklużi li flessi sekurita li dejjem tider li jitinsa l-aspett tal-sigurtà għandna bżonn impiegi li eh, jagħtu eh, dinjita. Grazie President. Jiena inkompli fuq dak li qalu il kalima ta' qabli il-faqar ifisser li nżidu dejjem innaqsu eh, ċirkolazzjoni tal-flus u bekk jiżdiedu id-diffikultajiet. Dawn il-xogħol atipiku u qed jintużaw b'mod effikaċi u qed naraw daqsxejn dak li qed jiġri f'din il-kriżi ekonomika u soċjali. Imma jeħtieġ ikun hemm kontinġadijiet nirrispettawhom biex ikun hemm ċerta flessibilità u wkoll is-sikurtà f'postijiet tax-xogħol. Jeħtieġ ikun hemm pożizzjoni illi qed jirċievu ħlas baxx ħafna għax-xogħol qed jagħmlu. Dak li għandu x'aqsam mal-fless sigurtà huwa marbut mal-ħajja tax-xogħol tal-preparazzjoni biex ikun hemm integrazzjoni soċjali tal-ħaddiema biex bekk min qed jagħti xogħol bil-moħbi dan jista' ma jkomplix ħadem fuq din is-sistema. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σεύκοβιτς, εξ ονόματος Grazzi, Sir Sarkovic, għal-Kommissjoni. Thank you very much, Mr. President. And... Grazzi, President, għal-darba ħna nishtiq nirringrazzja il-rapporter, eh, Signora Gruni, għal-rapport taħħa. U naħseb li u koll u eh, f'waqtu eh, hija rilevanti ħafna. Qed nara li hemm interrelazzjoni eh, interrelazzjoni kbira bejn ir-rapport u dak ta' qablu Il-kwistjonijiet li r-rapporter għajmet u tħares lejhom fir-rapport huma verament f'waqthom dan it-tip ta' kontratti atipiċi l-flessikurità u forum ġodda ta' dialogu soċjali huma importanti ħafna biex ikonna kondizzjoni tajba fis-suq tax-xogħol. Eh, inħares eh, jina u koll nam referenza għal messagġi ċari tal-rapport li dawn jaqblu ma l-approċ li għandha l-Kommissjoni u l-Istrateġija ta' Europa 2020. President jina nħoss li ħagġarti tqawi qalbi li l-Parlament eh, tixtieq li tara implementazzjoni ġusta tal-prinċipi ta' flessi-sigurta imma għandna bżonn naġġornaw l-ħsibijiet tagħna f'dak li nxaqsu flessi-sigurita meta żof moħu il-krisi preżenti. Is-sustanza tiġi elaborata meta nżommu f'moħħna ċirkustanzi ġodda tal-kriżi ekonomika preżenti, inklużi għati eh, idetoli, eh, eh, limitazzjoni tal-budget, forum ġodda tampigi u perfili ta' diversikati diversifikati noħos il-dialogu soċjali u l-flessi sigurità għandu imsaħħaf kull livell, livell Ewropew, nazzjonali u kif ukoll lokali u fil-kumpanija. Dawn huma prekondizjonijiet biex ikun hemm implementazzjoni b'suċċess eh, tal-flessikurità. Eh, Il-Komissjoni tappoġġa l-implementazzjoni ta' Europa 2020, inklużi bl-inizjattivi fuq il-flessi sigurtà, ħaġa li għamet referenza li ftit żminilu. ilu imma eh, inizjattivi oħra jistabilixxu aġenda għal eh, kapaċitajiet ġodda u impigi li jħarsu lej il-bżonnijiet tal-xogħol għas snin ġejjin għaż-żgħażagħ. Il-proposta l-Kommissjoni li tiġi ħadna tiġi adottata f'Novembru tipprova toħloq kondizzjonijiet biex timmodernizza x-xuq tax-xogħol Ewropew biex ikun hemm iżjed xogħol u jkun ikonna modell soċjali tagħna sostenibbli. Itħares lej ħafna mill-kwestjonijiet li huma ndirizz indirizzati mis signora Gruni, inklużi flessi sigurità u dialogu soċjali, u għalhekk jiena eh, eh, verament kuntent bil-kontribut tal-Parlament. Jiena nirringrazzja l-kulħadd għax verament ħerqana ninkomplu b'dan id-dibattitu magħkom fuq dan il-kwestjoni. Grazzi President. Grazzi ħafna. Il-vot dwar dan se jittieħed għada f'nofsinhar. Il Punt li miss fl-agenda huwa il-rapport tas Sur Fernandez rigward il-Green Paper tal-Kommissjoni dwar il-ġestjoni tal-skart